Minuti, etne mitkellem dwar minuti ta' seduta plenarja ta' Deċembru, l-autoritajiet rumeni informawni li Anastazi Kollatjan Filip Jakub Brizzi, Neċifu Oprea u Popa, dawn ġew maħtura bħala membri tal-Parlament Rumen nixtiequ nifirħulhom. nifirħulom. qed er, jienet Rumen, Rumen, mhux Roman, Rumen jgħid il-kellim. Grazzi ħafna, tajep li qed Dwar artiklu 7 paragrafu 2 tal-lat dwar it-twaqif ta' elezzjonijiet diretti għal membri tal-Parlament Ewropew u wara eh, artiklu 4 paragrafu eh, tal-regoli tal-Parlament nixtieq nħabbar siġiet dwar l-awtoritajiet rumeni informawni dwar dan li ġej. Mit-22 ta' Deċembru tal-2008 dawn il-kandidati se jiġu minn flok il-membri eh, Sur Adrian Manuli minn flok Frau Anastasi, Sur Josef Motula minn flok il-Senjura Jakob Redizzi, Sur Kalin Katalin Kierita minn flok eh, Senjura Popa, Sur Aleksandru Nazer minn flok eh, Sur Heron Philip u Sur Daniel Pietru Funeru minn flok Sur Opera. Grazie, signori l autorizajt finlandiżi informaw li li s-Sinjura Eva Rita Sitowan se tiġi minn flok is-Sinjura Kawpi mill-ewwel ta' Jannar tal-2009 għalhekk din se tiġi maħtura bħala membru tal-Parlament Ewropew. Konformità ma' artiklu 3 paragraf 2 tar-regoli ta' proċedura, dawn il-membri il ġodda se L-ewwel qabel kollox jaċċerta li l-mandati jiġu eżaminati u jekk ma jkunx hemm xi tip ta' sfida ta' dawn il-mandati se jieħdu sem fi seduti tal-Parlament Ewropew u l-korpi kostituenti bil-insotalamenti kollu jridu jżommu u demajnejhom li jridu jiffirmaw dikrazzjoni bil-miktub, dikrazzjoni li tajt li m'għandhomx attivitajiet oħrajn li mhumiex kompatibbli mal twetti tal-mandati bħala membri tal-Parlament Ewropew wara proposta tal-grupp tal-PPE ede, is-Sur Atkins mhux se jibqa' membru tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Il-konferenza tal-Presidenzi fil-laqa ta' 8 ta' Jannar tal-2008 b'konform disa, skużawni, b'konformità ta' artiklu 42 u il regolament numru 45 tal-2001